Uh, hello? Good. Wara nofsinhar tajjeb lil kulħadd u nilqa' lil kulħadd tal din il-konferenza tal-istampa uh, fuq il-bilanċ bejn il-xogħol u l-ħajja. U nixtieq ngħaddi l-kelma lill komissarju Tyson u mbagħad lis sur Kaza li kien ir-rapporter għal kumenti ta' ftuħ li jekk għandkom x'mistoqsijiet ikun hemm iċ-ċans iktar tard mal-ewwel għajdu isimkom u fejn ħejġin fil-medja tagħkom. Grazzi ħafna, Sinjura Grazzi ħafna sinjuri, u nofsnar tajb, l-lum tajb ħafna l-Europa Soċjali, speċjalment għall familji fl-Europa. Il-Parlament Ewropew il-Kunsill kif ukoll il-Kummissjoni għadna kemm wasanna għal ftim politiku proviżorju fuq il-proposta tal-Kummissjoni biex intejbu l bilanċ bejn il-ħajja u x-xogħol. U għaffat illi n-nisa qed jagħmlu ferm aħjar eh, fl-edukazzjoni mill-irġiel, imma eh, b'dan il-bilanċ imħabba x-xogħol, il-nisa jinterrompu l-karriera tagħhom, eh, jaħdmu part-time, forsi jif, u għal kollox, u l-rata hija ta' 12% punti inqas minn tal-ġiru jekk nikkalkolaw dawk full-time pal ekwivalenza naraw differenza li hija ola għal 20% punti. Wal dan iwassal ukoll għal gender pay gap ta' 17% u pension gap eh, ta' anke se bajt li mhijiex ħaġa ġusta u qed um il-flus. Aħna nismaw illi għall-Ewropa hemm spisa ta' 370 biljun euro kull sena u li kumpaniji jitilfu l-aċċess għall istaff tagħhom li għandhom it-talenti li huma kapaċi li huma mħarġin. U din hija diffikultà. Dak li nixtiequ illi kull mara tkun tista' E, tuża l-potenzjal sħiħ tagħha u kull raġel ikun jista wkoll ikoll responsabiltajiet ta' caring tal-familja, xi ħaġa li l-irġiel jixtiequha wkoll u ħen kun ċaraqs il-kristall hawnhekk la derba nkunu ħlaqna. Opportunitajiet ta' sew ugwali, allura l-imsieħba l-partners għandhom l-opportunità vera, għażla vera, u mbagħad huma jiddeċidu eh, fid-dar kif jagħmlu l-għażliet tagħhom imma nistgħu nitkellmu fuq għażla vera meta jkun hemm opportunitajiet ugwali jekk aħna dan il-ftehim ovvjament eh, jiġi siġillat jina żgur l-Ewropa jkollha sensiela ta' standards minimi vinkolanti fuq kwistjonija kruċjali għan nisa l-irġiel għall familji għall karrieri tan nies fl-Ewropa il-ftejn provizorju se jkun ukoll pass importanti l-qoddim biex ukoll naraw il-pilastru Ewropew ta' drittijiet soċjali, konverġenza u li ngħinu lin nisa u l-irġiel jirkonċiljaw il-responsabilità tal-familja ma' xogħol biex hekk in-nisa ma jkollhomx jinterrompu jew eh, jirrinunċaw l-karriera tagħhom u liġi li kollhom inċentivi biex huma wkoll eh, jaħsbu għall-familja u jieħdu ħsiebha. Mela, dan il-ftehim provizorju li wasalna lih illum jiffissa standards minimi Ewropej eh, ġodda għal 10 tiem menu għalmenu għaxar tiem ta' paternity leave remunerat fuq il-livell ta' paga ta' sik u għalmenu sitt xhur ta' Eh, parental leave għalmenu xarrejn minflok xar se jkun mhux transferibbli u għall-ewwel derba u sanna l-kbir illi x-xarrejn ta' parental leave mhux transferibbli jkun imħallas fuq il-livell eh, fissat mill-istat membru dan il-livell hemm bżonn ikun adegwat għax nafu mir-riċerka illi jekk mhux remunerat adegwat il-ġenituri u speċjalment l-ġil ma jgawdux eh, minnu. U għall-ewwel darba kull ħaddiem se jkun intitolat għal menu għal ħames tiem ta' care leave kull sena. U dan se jagħti l-nisa u l-irġiel għażla ta' veru kif jixtiequ jgħixu l-ħajja tagħhom, ikomplu bil-karriera tagħhom u ovvjament irabbu l familji tfal tagħhom. Issa, nistgħu ngħidu eh, dan il-ftej mhux tajjeb biss għall familji ma għall kumpanniji wkoll illi se benefikaw minn grupp iktar kbir ta' ħaddiema iktar motivati, iktar produttivi. U għalhekk dan huwa eżempju emblematiku ta' kif aħna qed indawru l pilastru Ewropew ta' drittijiet soċjali eh, bħala ħaġa tangibbli li se jħossuha n-nies kollha tal-Ewropa u issa mix-xogħol tekniku u mbagħad l-approvazzjoni formali ta' dan il-ftehim mill-Parlament Ewropew kif ukoll mill-Kunsill. Grazzi ħafna. Jista' Mr. Kaza, please. Jista' jkun Sir Grazzi ħafna, grazzi tal-li qegħdin hawnhekk eh, magħna llum Iva. Dan ir-riżultat ta' dawn negozjati llum wara sena u nofs ta' xogħol sfiq dan huwa riżultat tajjeb fl-opinjoni tiegħi dak li nexxilna nagħmlu illum se jkollu impatt sod u konkret fuq il-ħajja taċ ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Nixtieq l net ringrazzja l-Kummissjoni u l-Kunsill, speċjalment il presidenta Awstrijaka u anki Rumena għal xogħol fi l-input tagħhom, il-kontribuzzjoni tagħhom u ovvjament il-gruppi politiċi kollha fil-Parlament Ewropew. Nixtieq partikolarment nirringrazzja l-relaturi Shadows għal rapport għall-input tagħhom il-direttiva fuq il-bilanċ bejn il-ħajja u xogħol kif intqal mill-Kummissjoni huwa komponent element komponenti tal dan il-ftehim, dan il-ftehim juri li aħna kapaċi noħolqu liġijiet ambizjużi fuq kwistjonijiet li għandhom xasom mal-impjegi u mal-affarijiet soċjali. L-għanijiet ta' din direttiva kienu ċari se nżidu l istandards minimi għad drittijiet għall ġenituri għall carers fl-Unjoni Ewropea u fejn nrawmu il-sim tal-responsabiltajiet tal-caring bejn in-nisa u l-irġiel. Il-ftehim li aħna l-ħakna huwa wieħed bilanċat u għax Parlament kiseb il-prioritajiet um, tiegħu aħna żgurajna li lan tal-ċawim ta' dan tal-qsim aħjar tar-responsabiltajiet e, jista' jinkiseb nittamaw li din direttiva se tikkontribwixxi għat tnaqqis fil- fil-differenzi bejn il-ħlasijiet bejn in-nisa u l-ġiri u pensjonijiet u anki biex najnu in-nisa biex jilħu l-potenzjal sħiħ fis-suq tax-xogħol. Din direttiva x-tintroduċi fil-fatt introduċejna standard minimu ta' 10 tiegħek eh, patenti li għal-ġenituri, għal-missirijiet, eh, um, it-tieni ġenitur meta jitwielet it-tifel eh, xarejn lif parentali mhux trasferibbli kullim kif l-Unjoni Ewropea se jitħallsu dawn se jkollna ħames tiem għal kull sena għal dawk li keres li jieħdu sib il-ġenituri jew il-raba tagħhom morda u dritt tal arranġamenti flessibbli għal caring u għalhekk jiena naħseb li eh, dan il-ftejm huwa wieħed tajjeb għandna niftakru li s-soċjetà tinbidel. Tradizzjonalment tkun il-mara, kienet il-mara, illi tkun iżjed i li tieħu dawn ir-responsabiltajiet fid-djar dan qed jinbidel iżjed nisa qed jidħlu s-suq tax-xogħol u waqt li jkunu qed jaħdmu jibqgħu l-istess b'din dawn ir-responsabilità b'mod sproporzjonat. U bekk dan ix-xogħol se jrawhem bidla fil-mentalità u l-responsabiltajiet se jaqgħu iżjed ġustament fuq Sowa it-tnejn, sewa r-raġel kif ukoll il-nisa. Bek ninkoraġġixxu l-irġiel biex jieħdu dawn ir-responsabilità tal-caring minnu fih minn mument ta' twelid tat-tarbija. Jiena sodisfatt ħafna b'dan ir-riżultat ftejn bilanċat iżda ġust għal-ċittadini kollha kemm huma tal-Unjoni Ewropea. Nirringrazzjak. Thank you. If there... Grazzi ħafna jekk jaġobkom jekk hawn mistoqsijiet. Iva, għara l-ofsinar, eh, tajb, jina se nitkellem bil-Franċis, jek mux problema. Għandi żewġ mistoqsijiet. Iva, żewġ mistoqsijiet, l-ewwel waħda fuq il-lif il-paternity lif u kolla l-omosessuali u anke f'każijiet ta' adozzjoni. Tieni mistoqsija. Il-Kummissjoni Ewropea se tkun mitluba tirrevedi d direttiva u jekk tkun x'tista' eh, tirrigwarda wkoll is-self-employed min jaħdem għal rasu. Grazzi. Yes. Uh, iva, fuq l-ewwel mistoqsija tippermetti nitkellem bl-Ingliż. Iva, il-tweġiba tiegħi Iva, aħna Iva qed naraw ukoll e, nittrattaw ukoll it-tieni ġenitur għax dan huwa rikonoxxut fil-leġislazzjoni tal-istati membri fejn huwa rikonoxxut iva. Nagħmlu dak li nistgħu maħniex qed nirregolaw l-adozzjoni hawnhekk għax hemm bżonn naħdmu fuq bażi legali imma nittamaw illi fl-istati membri meta jbidlu leġiżlazzjoni illi jikkonsidraw ukoll ċerti problemi anki għal ġenituri adottivi. Issa fuq ir reviżjoni iva dejjem hemm eh, reviżjoni fil-futur possibbli Mbagħad jekk id-direttiva se tikkontridax ukoll is-self-employed min jaħdem għal rasu jiena ngħid le għax din id-direttiva hija qabbasi fuq 153 fuq relazzjonijiet tax-xogħol bejn il-ħaddiema minn banda waħda u min iħaddem mill-banda l-oħra. Għandna direttiva biex intejbu l bilanċ bejħajja u xogħol ta' nies li huma f'sitwazzjoni li jaħdmu għal rashom fid-direttiva iva, imma dan huwa bażi legali oħra. U għalhekk nipprovaw kif għamilna fil-passat kienet l-ewwel direttiva tas 87 jidhirli fl-aħħar ta' 80 kienet riveduta u mbagħad fil-bidu ta' dan is-seklu imma attwalment jekk ngħidu iktar tard meta nagħmlu reviżjoni mhux se jidħol f'dan l-ambitu għax dan huwa impossibbli legalment. Follow-up? Small follow-up. You say that... Uh, mela, segwitu inti tajti li l-kunċett tat-tieni ġenitur se japplika? Meta meta jinsa fil-leġislazzjoni nazzjonali dan ifisser li jekk m'hemmx l-esistenza ta' dan il-kunċett fuq il-livell nazzjonali mhux se japplika għal koppji omosessuali u xekka. Iva, aħna indirizzajna il- il din kwistjoni għal koppji omosessuali fil-lif għal-ġenituri eh, meta dan għandek dan taħt il-leġlazzjoni nazzjonali jiena nitlob lill istati membri seħa tiegħi l-istati membri biex jiżguraw li dana jiġri. Jiena nixtieq inżid li dan għandu l-istatus tal-familja, dana jaqa taħt l-istati membri. Jiena nagħmelek namlu hekk ma kienx hemm oġġezzjonijiet, iżda dana jiddependi dejjem mill-leġislazzjoni fl-istati membri ovvjament. Bekk irridu nżommu mal-kompetenzi tagħna. Għaxi bistoqsijiet oħra? ma jidhirx li huwa l-każ mela nirringrazzjakom u lejla tajba, Sinjuri.